li eh, għalli illi il-kwestjoni tal-immigrazzjoni hija kwestjoni Ewropea kif dejjem għadna hawnhekk fil-Parlament għalek il-minuti tal-laħar seduta asmu ma nafx hekk xaħat li jixtieq jikkommenti tajjeb mela dawn il-minuti issa ġew approvati.